importanti. Għalija kif ukoll għalija, jgħid il-President. Mikrofonu għaketi. President, Komissarju, Senjor Cruz, jieċaġa sabiħa li għedda unek fosna l-lejla. Għandi komment. Kontet nisma il- Sinra Arden Ningnesman fil-kabina Olandiża hija interpretu ta' sew tajba ħafna, sfortunatament ta' tkun qed u għandha leħen ta' sew sabieħ ċertilment il l-onorevoli u ta' sew ħanħossu nuqqas taħħa ta' leħen tagħha fil-kabina Olandiża. President, is kollegi. Biex ringrazzja il kollegi mill-affarijiet eh, soċjali tal-impjieg u s-surman mill-ikon u oħrajn kollha li ħatmu fil rapport u tax-xogħolhom, migrazzjon ta' kooperazzjoni tagħhom. Aħna irridu sistema ta' pensjonijiet tajba stabbli Irridu pensjonijiet li huma tajbin huma responsabilità l-istati membri ma jfissirx illi però il-Parlament Ewropew ma sax ikollu ferma tiegħu fuq il-professor tal-prevenzjonijiet tal-pensjonijiet u mm, peress li aħna għandna koordinament fil-kuntest ta' programmi ta' stabilità u riforma għandna ċertu koordinament għaddej aħna irridu nħarsu lejn il-progress ta' pensjonijiet aħna kif għandna ċertaw il-pensjonijiet għal ċittadini anzjani tagħna jkunu jistgħu jgawdu eh, minn standards diċenti ta' għajxin ehm, u eh, dan għandu jkun priorità tagħna. President, issa qed naraw il-piramidu demografika tidur rasol isfel, sfortunatament. Eh, eh, l-anzjani qegħdin jgħixu it-tarfettul, imma ma tantx hemm persuni li jridu jerfaw il-pis, fortunatament ta' dan il-fatt permezz tal-pensjonijiet, terz tal-popolazzjoni li qed jgħix il fuq minn 55 u għandna ħafna sistemi bħal mumma l-pay as you go taħt it-tret pilastru illi jiċċerta li hemm solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u dawn it-tip ta' sistemi ta' tlew plastru ħajkunu l-iktar importanti, ma' ovvjament dan ħajkun iktar peace fuq iġbalejiet żgħażagħ jfisser jridu juru solidarjetà u jekk ikun hemm deficit fil-budget eh, mela dawn jimmina istabilta u l ta' tkabbir u u jekk li ta' membri għandhom deficit u li inferm livello li ta' dejn mela l-ewwel ħaġa li jridu jagħmlu huwa li jiffrankaw meta niġu għal benefiċċji soċjali u il pensjonijiet din xi ħaġa li aħna rridu nippruvaw imwaqfu mill-li jisir. Iżda dan ifisser illi jrid ikollna eh, naħdmu għal żmien itwal u ħafna persuni protestaw dwar kontra dan. Ħafna nies iridu eh, jibqaw fis tax-xogħol, jrid ikollhom karriera twal, jrid ikollhom approċċ flessibbli lejn l-organizzazzjoni tal-karriera tagħhom. Aħna li rridu lin-nies ikollhom jirċievu pensjonijiet aħjar fit-tmiem il-karriera tagħhom u eh, ovvjament in-nies iridu ovvjament ifadlu, jiffrankaw biex ikun jistgħu jgħixu fl-aħħar snin ta' ħajjithom. L-aħħar plastru huwa il-pensjonijiet okkupazzjonali u dawn huma finanzjati bejn il ma kif ukoll minn min ħaddem. Imma dawn iserħu fuq żviluppi għandu xaqsa ma' s-swiq, ma' l-isma' fis-swiq, fis-swiq Istennija ta' tul tal-ħajja hija itwal, allura di problemi f'dan il-preżenijiet taħt din il-pilastru minħabba allura din id-direttivi tal- tal-capital requirement u speċifikazzjoni tal-capital requirement ħaridu ntejbu ċirkostanzi l-kondizzjonijiet għal pensjonijiet taħt tini pilastru naħseb dan ikun xira għaliex aħna ma rridux l nies biss jinvestu fondi ta' pensjoni fisma u fit-titli tal-titoli tal-gvern. Il-Kommissjoni trid toħloq il-kondizzjonijiet ix-xirqa għal investiment xira taħt il-kumpaniji taħt it-tieni pilastru l-investiment. Imbagħad ukoll dwar il-ozja tal-forniment ta' pensjonijiet indipendenti jridu nagħmlu iktar dan ir-rigward, irridu naraw kemm jistgħu jiffordew in-nies li jifadlu f'dan ir-rigward. Fis-suq miftuħ tax xogħol Da ma xaxi kolum pat negattiv fuq il- il-pensjonijiet ta' tan nies fl-aħħar mill-aħħar. Ikellim li jmiss. Grazie tassew. Għanna rapport eccellenti, kooperazzjoni tajba bejn il-komitati, involuti, il-capital requirements għall-assigurazzjoni tal-ħajja solvenzi t dawn huma affarijiet il ukoll jitlu fis-seħ aħna naraw illi hemm ħafna minn qed jitfaċertu dubju fuq il-sistemi differenti ta' pensjonijiet, aħna sana biss insibu. Qasam wieħed ta' kompromess. Ma rridux li nattakkaw skemi ta' pensjoni differenti, dawn huma kollha differenti. Ma nistgħux inqablu minn segrazzjoni fuq ħajja mistat membru għal ieħor affarijiet huma wieħed differenti, rridu nevitaw li nippruvaw kollna soluzzjoni li totta l kulħadd. Aħna rridu analiżi tajba preċiża fuq il-post. U dan għandu jkun ukoll eh, muġoli ħafna, ma jisibuġini ħafna flejjes. Jekk id drif ta' pensjonijiet ħajġi revedut, ekk kifet basar il-Kommissjoni mela sistema li ħana na palissa mhux se tkun sostenibbli. Kellim li miss. Il-pensjonijiet, kif għal rapporter, huwa kompetenzi tal-istati membri minħabba speċifiċitajiet tagħhom. Importanti li jkun rakkomandazzjonijiet fuq eh, dan il-qasam tan diffiċli fi żmien ta' kriżi. L-ewwel pilastru huwa fi prinċipju għal solidarjetà għandu jkun il-pilastru ewlieni u għandu mmur li lin minn tħul diċenti. It-tieni m'għandux ikun obbligatorju. Tielet pilastru għandu japplika biss għal dħul iktar baxx. Ir-rata ta' impjieg huwa i bażi fundamentali ta' finanzjament ta' pensjonijiet u dan għandu jgħod għal żgħażagħ kif ukoll għall anzjani. Dawn il-seba soċjali jridu jgħoddu jiru kategorizzati skont l-età ta' pensjonijiet. Nixtieq ringrazzja r-rapporter tagħna rapport tajjeb ferm. Grazie, kif qed jessi President il-Konvenzjoni tgħid jekk inti ġed tkellimt id-dawn id-dibattitu se kollok it-tieni opportunità biex titkellem sur Paxka. Grazie ta' sewċew, senjora Komissarju, li konna sistema ta' pensjonijiet li ma stabli u li wieħed jorbot fuqhom, it-tina sikurtà li mm, dak li ku meta jkun fleta produttiva jkun jista eh, jisfaddal bizzejed biex jkun jista' jgawdi mbagħad meta jirtira. Għalkemm aħna għanna l-problem dawn il-kapaċità ta' sistemi tal-pay jugo, din il-kriżi qed turina li r-riski li jmiss hija ta' sistema tal-pensjonijiet hija reċessjoni u l-falliment tal-banek u għalek? Is-sistemi ta' pensjonijiet ta' tieni pilastru li jinvestu fis suq finanzjarji jridu jiġu monitorati ma' taħjar sabiex inkunu nistgħu naċċertaw illi investimenti difettużi mhux se jesponu il-pensjonijiet għal riski u għalina l-kommenti li sabiex ikunu nistgħu nassiguraw illi jkun hemm il-fiduċja tal-pubbliku f'dawn is-sistemi ta' pensjonijiet aħna rridu nipprovdu informazzjoni preċiża u tajba dwar ir-rabta eh, illi għandek fil-kont u riski involuti biex dak li jkun jkun jista' jiddeċidiju x'riski huma lesti illi jieħdu għal professjonijiet tagħhom. Kemm li miss? Eh, grazzi, jina nishtiq najt rapporter li jinti għamil biċa xol tajba ferm għal biex it-tejjeb il-dizostru li jen fil-proposti palista dwar pensjonijiet mill-Komissjoni, jinti għamil taċara il-Komissjoni trid tħares il-sistemi tal-istat membri. Iħasra li ma tanx oħra ċara mill-approċċ jek dwar l-ewwel pilastra, pilastru. Hawnhekk inħossi li ma sarx naqblu mal-Komissjoni għax meta niġu għall-ewwel pilastru, dan huwa marbut man numru ta' snin illi ta' xogħol. U jiena nħoss u skont iż-żieda tal eh, ħajja tal-wieħed jista' jaħdem. Jiena nseb li persuni normali tittaċċerta li jkun hemm livell ta' ixxin sura ta' nies anki fi żmien ta' kriżi għolja. Issa dwar tini il pilastru jista' jkun li għandna bżodda veru biex li nistgħu naċċertaw li kunem hemm ta' għejxin xira, imma dan ma jorbotx ma' artiklu 114 ta' trattat fejjej li l-Unjoni Ewropea ma tistax tindaħal fil-kwistjonijiet budġetarji u tħassib tal-impjegati u min iħaddem fl-istati membri. Allura, doħt l-ewwel pilastri naħseb kif qalet rapporter l-Unjoni Ewropea ma tistax tindaħal dan il-qasam. Grazzi. Grazzi, Sur Becker. Bħala rappresentant tal-membri iktar avvanzati fi żmien f'din il-Kamra nixtieq nifraħ l rapporter għal dan il-punt biex jgarantixxi futura sistemi tal-pensjonijiet fl-Unjoni Ewropea. L-approċċ wieħed tajjeb, irridu nagħtu priorità l-ewwel pilastru għat-tieni pilastru addizzjonali. B'appell ukoll li jkun hemm riformi fl-istati membri biex jitneħħu il-pensjonijiet bikrin u tiżdiet l-età pensjonabbli. L-appelli mhux ħajqgħu fuq dejn torox xi kultant imma rrid ikonna l-aqwa sistema possibbli fl-Ewropa. Biex dan iseħħ għanna bżonn l-aqwa eh, tip ta' approċ possibbli u nżidu l-appelli tagħna. Rridu li jkun hemm iktar solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. Il-pensjoni għanna bħalissa mhix biżejjed kważi tolħaq mal-linja tal-faqar u din isa sigurta soċjali, mux sistema ta' pensjonijiet. Il-pensjonijiet ifissru li kollok bizzejiet għajxin, livell ta' għajxin u tkun tista' teħx età avvanzata jew età mdaħla fi żmien iktar eh, deċenti. Trid ikun hemm definizzjoni li lin mill-populiżmu. It-tieni punt li nixtieq nagħmel huwa li dan irridu nagħmluh mhux biss il-ġenerazzjonijiet imdaħlin aktar fi żmien imma anke l-ġenerazzjonijiet iż-żgħażagħ. Nafuhulhom dan. Il-kellima li jmiss, 33 sena ma taħseb il-qoddim. Qed nitkellmu dwar kwistjonijiet fundamentali banijiet ċari biex ikun hemm promozzjoni ta' riforma tal-pensjonijiet u nagħtu ħarsa wkoll lejn il-pensjonijiet supplementari privati taħt it-tielet pilastru. Ovvjament ma rridux nżidu l-età pensjonabbli u l-età tal-irtirar li nżguraw huwa li rridu nżguraw huwa li aħna rridu li n-nies jixxieħu mod eh, eh, eh, deċenti li jkunu jistgħu laħqu mal-irtirar tagħhom irtirar xira u anke li jkollna dritt għal divertiment għal serħan tal-ħaddiema meta jaslu għal pensjoni. Rridu nsaħħu mhux biss is-sistema pubblika ma rridu nżguraw li l-banek jagħtu l-kontribut tagħhom għax bħalissa jistanaw mill-pensjonijiet privati. Aħna rridu pensjonijiet bbażati fuq is-solidarjetà u mhux biss inġelu lin-nies iħallsu għal pensjonijiet privati. Hemm kwistjonijiet demografiċi imma anke d-distribuzzjoni tal-ġid u tal-ġustizzja. Fil-Portugal trojka favur li n-nis jibqaw jaħdmu sal-età ta' 67 sena. Naħseb li rridu nħarsu lejn id-drittijiet tal-ħaddiema u naħseb li din il-ġlida hija waħda kruċjali hawnhekk. Grazzi ħafna lil kulħadd jgħid il-President il-Kummissarju Cruz issa. Nadilek il mikrofono President, nixtieq nirringrazzja lir rapporter is-Sinjura Oymen Reuten, u Shadow Rapporters għal kooperazzjoni kostruttiva l-Ewrow u tal-li appoġġaw il-messaġġ ewlieni tal-White Paper. Meta aħna prezentajna l-White Paper fil-frar tal-2012, aħna kellna fil-mira li niżguraw kif nistgħu ikonna sfond li eh, nqisu l-isfond ta' popolazzjoni dejjem tixjih u ta' diffikultajiet fiskali li semmit il-rapporter, ġustament, imma aħna ridna li l-pensjonijiet jibqaw adegwati u sostenibli biex il-pensjonanti kollom tħul deċenti. Il-white paper tisħaq kif dan nistaw niksbuħ, billi kunem bilanċ fuq il-ħajja tax-xogħol, l-irtirar u li kollok ukoll pensjonijiet supplementari. L-agenda proposta tibni fuq il-konsultazzjoniet li kanna qabel mal-Parlament Ewropew l-Istati membri u l-partijiet interessati tat kontribuzzi ħafna essenzjali għall-2012 is-sena Ewropea ta' anzjanità attiva u solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. Nilqa l-appell tar rapport l istati membri biex jivalwaw bir-raqqa ir-riformi potenzjali u jisu wkoll il- l-istennija tal-ħajja differenti li l-popolazzjoni għat tixjih biex ikun hemm standards deċenti u indipendenza ekonomika għal min ikun imdaħħal fi żmien. Nilqa it-talba tal-Parlament li huwa meħtieġ li nibnu pensjonijiet komplementari, addizzjonali u niżguraw li dawn ikunu mfaslin tal-imot sabiex bekk ma jxaklux il-mobilta fuq is-suq tax-xogħol. Nqisu ukoll il-punti ta' tħassib li tqajmu dwar il-pilastru numru wieħed u l-pensjonijiet li qgħu taħtu Nixtieq insarħilkom raskom l kummissjoni bħalma saħqet fuq il-rapport li ġi publikat l-2012 fuq pensjoni adekwata li l-pensjoni pubblika li taħqa taħt l-ewwel pilastru tibqa' il sors ewlieni ta' pensjonijiet fil-ġejjini qarib. Mill-white paper mifrar li għadda ksibna progress kbir f'dan l-implementazzjoni. Mod partikolari l-messaġġi tal-white paper li ġew mtennija b'mod b'saħħtu fil-pajjiżi fil-CSR speċifiċi pajis pajis. Kien hemm riformi li ġew adottati minn naħa tal-istati membri li jħeġġu lin-nisa u l-irġiel jaħdmu għal iktar żmien. Il-qofol tar-rapport ta' Sinjura Open bl-istess mod juri li hemm rida politika biex nilqgħu għall sfidi li sistemi ta' pensjonijiet tagħna qed jaffaċċaw u nieħdu passi neċessarji biex gwardjaw il-futur tagħhom. Madankollu kollu biex nilqaw għal dawn l-anijiet tnejf daqqa ta' adekwatezza u sostenibilità irrid ikun hemm sforzi ambizjużi li huma meħtieġa mill partijiet kollha involuti, l-Istati membri, l-istituzzjonijiet Ewropej, l-imsieħba soċjali u l-partijiet interessati. Grazzi. Thank you, Commissioner, very much. Grazzi, Kommissarju, Grazie, kollegi. Grazzi mod speċjali l-Onorevoli Ujmer Reuten għal rapport eccellenti u u xawqat zbih mux biss l-interpretu li semmit ma l-interpreti kollha li nisperaw l-om jirtiraw xi darba mod deċenti. L-interpreti jirreċiprokaw. Issa nadu rapport li jmiss l-strategi reġjonali